Il-grupp tal-GUE NGL għamel eh, talba għal applikazzjoni għal nomina u ta' tibdil tal-kumitati u delegazzjonijiet interparlamentari. Lista ta' dawn il-nomini ħajkunu flatti fil-minuti. Jekk ma jkunx hemm kummenti jew oġġezzjonijiet sakemm jiġu adottati il-minuti il-nomini ħajġu konsidrat bħala adottati skont il-proċedura li qiegħda fis Issa permettu li ngħaddi għal punt li